fil-verità niddiskutu b'mod raġonevoli li dan l-istat ta' emerġenza eh, fil-kampanja aħna nsibu soluzzjoni għalih. Ringrazzja. Very good. I've also got Mr. Tajjeb, ħafna għandi sur Kosolino u koll, iżda ma jidirx ti għad fissala lanqas. Għan aktar kalima dwar il-kampanja, il-reġjun tal-kampanja. Jek mawx aktar kalima. Nalqu dan il-punt ukoll, il-minuti, ħajaddu għall-approvazzjoni fis-sedu tal-imes jekk m'hawnx oġġezzjonijiet. Naġġornaw is-seduta, iva seduta aġġornata. Grazzi.